naħseb li għedin ngħidu l-istess ħaġa jienu inti. is Ferber. Grazzi President, Kummissarju, kollegi. Kieġobkom ftit ta' silenzju. meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie den Ausführungen des Kollegen Ferber nicht lauschen wollen, Kollegi, jekk ma titux tisimaw l-Sur Ferber, jekk joġobkom, itilqu mill-kamra bil-kwiet. Per eżempju, Signora Harms, jekk joġbok, dan japplika għalik. Mrs. Harms suppost qed tagħti kasi. Jekk joġbok, joġobkom ħudu postkom. Sir Ferber. Grazzi, President, Kummissarju, kollegi. Lum, għall-ewwel darba, ser nkunu qegħdin nitkellmu dwar leġiżlazzjoni li ser tidħol wara l-kwistjoni tal-Lux Leaks u naħseb li huwa suġġett eh, importanti għaliex din hija kwistjoni li nkunu nistgħu nibatu minn dan il-Parlament messaġġ ċar dwar it-trasparenza, kompetizzjoni ġusta tat-tassazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Meta niġu għal eh, deċiżjonijiet dwar it-taxxa, U importanti li l-istati membri jindunaw li hemm ċertu impenn. Ma eh, dan għadu maħadim, xridu nkunu ċari dwar dan. Fil-bidu ta' dan il-debattitu, nishtenajt l-Komissjoni mod partikolari dwar l-Komissarju tal-Kompetizjoni li nagrat ħafna li li huwa ressa l-qoddim din il-kwistjoni bħala suġġett li għandu jiġi eh, eżaminat bħala għajnuna tal-istat state aid, għalix mux xejn għar state aid. Il-Kommissjoni għamlet proposta, eh, prezentat proposta, bażikament tajt li eh, deċiżjonijiet kollha tat-taxxa eh, li għandhom li huma ta' importanza fuq għall-Istati membri għandhom ikunu disponibbli permezz ta' proċedura partikolari u l-proposta tal-Kummissjoni naħseb li hija l-ewwel tentattiv tajjeb fil-Kumitat Ekonomiku Monetarju kienna ħafna dibattiti li kienu qegħdin janalizzaw għad ta' kwistjonijiet mżuri miżuri addizzjonali u nixtieq insemmilkom xi ftit punti ewlenin. Sur Brock, jekk jogħġbok, eh, oħroġ barra zom ehm, is-silenzju. id-deċiżjonijiet kollha validi jekk huma m'għandhomx x'jaqsmu ma' persuni legali għandhom jiġu inklużi fil-proċeduri u kull deċiżjonijiet avvanzati ta' taxxa li għandhom x'jaqsmu ma' persuni illegali ikunu inklużi. Din hija estensjoni. Aħna għedna l-informazzjoni għandha tiġi skambjata immedjatament mhux kull tliet xhur kif ipproponiet il-Kummissjoni. U kol, aħna saqsejna għal informazzjoni addizjonali li tiġi offruta bl-inklużjoni tal-numru ta' identifikazzjoni, informazzjoni u devjazzjoni mill-leġizlazzjoni standard tat taxxa u għat elementi oħrajn. Aħna jedna li dini informazzjoni li l-Kummissjoni għandha tagħmilha disponibbli u tkun tista' tapplika taħt il-liġi tal-kompetizzjoni. Dan huwa punt importanti għaliex huwa dan il-mod biss inkunu nistgħu nagħmlu pressjoni biex nassikuraw li ma jkunx hemm tentattiv li nużaw eh, liġi tat-taxxa kontra xi stat membru ieħor eh, jekk huma jgħadu deċiżjoni tat-taxxa li x'din mbagħad tkun trid tidħol eh, tal-kompetizzjoni jiena dizappuntat li fis-6 ta' Ottubru il-Kummissjoni qablet fuq proposta li eh, il-Kunsill qabbel fuq proposta li huwa ħafna inqas minn dak li eh, qed proponi l-Kummissjoni. Pereżempju, eh, ftemijiet ta' prezzijiet, deċiżjonijiet li ġew imsemmija u l-kwissjoni kollha dawn kollha ma kinux eh, eh, deċiżjonijiet validi. Il-Ministri tal-Finanzi fl-Istati Membri għamlu weda hawnhekk u fil-Kumitat speċjali fil-Kumitat Ekonomiku Monetarju għalu li huma ser jagħmlu ħilithom għat-trasparenza imma ma dan. Eh, u għal nappella li stati membri biex jaħdmu flimkien mal-Parlament Ewropew biex ikun hemm dibattitu onest u joħorġu l-aħjar soluzzjonijiet possibbli. Ġifieri, Uh, l-Advanced Pricing Agreements u l-Advanced Tax Rulings għandhom ikunu parla parti minn model ċar trasparenti Ewropew li ma jfissirx il-politika ta' taxxa li jisir għad detriment ta' mm, stat uh, viċin uh, ifisser li mbagħad il-taxxa tizdiet fejn ikun qed ikun jidħlu l-flus. Nispera li fil-plenarja wkoll li kunem hemm appoġġ u jisa għal dan. Grazzi, issa naddu għal kellim li miss. Signora Ferreira. Grazzi ħafna, Signora President, kollegi, Kommissarju. Um, what is it? The translation. A translation? Okay.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 fil-Kumitat Speċjali tat taxxa u dan li nħolo fil-dawl tal-Lux Leaks uh, irrid naraw ukoll li nsibu uh, spiritu ta' kompromiss hemmhekk ukoll. Ilu sena sami meta kien hemm l-iskandlu tal-Lux Leaks u l-iskambju ta' informazzjoni fil-fatt ħaġa minn dak l-affarijiet li tiġi indirizzata sarġentament u kif suppost permezz ta' kompromess mhux biss fil-Parlament Ewropew Irrid ikun hemm ukoll ftehim interistituzzjonali fosthom il-Kummissjoni u l-Kunsill. Dan għandu jwassal għal eh, kultura ġdida eh, biex nittrattaw it-tassazzjoni fl-Unjoni Ewropea. l nir nirringrazzja u nifraħ li l-Kummissjoni għal eh, l-inizjattiva li ġaħadet u kol nitlob l-Kummissjoni biex tkompli taħdem fuq dan u ma ċedix. Hemm pożizzjoni b'saħħitha minn tal-Parlament Ewropew imma għandna bżonn ta' Kummissjoni Ewropea b'saħħitha wkoll. Ukoll għandna bżonn ta' kredibilità minn tal-Kunsill. Hawnhekk ikolli ngħid li jiena naqbel mal-kollega tiegħi Sur Ferber. Nħossu Nħossuna dizappuntati dwar deċiżjonijiet tal-Ekofen fis-6 ta' Ottubru mhumiex biss ta' diżappunt fir-rigward ta' data ta' dħul ta' proċeduri imma wkoll fuq oħrajn. Mhuwiex aċċettabbli għall iskambju ta' informazzjoni u l fejm ftehim sigriet li jibbenefikaw il-multinazzjonali dawn eh, ser din l-informazzjoni mhux tertati il-Kummissjoni Ewropea dritt li tagħmel xogħla kif suppost. Il-Kummissjoni għandha tkun punt ċentrali u tiġbor l-informazzjoni. Għaliex dak li ġara huwa dan li ftemiet eh, bejn l-istati ġown eh, ignorati u issa dak li qed jisir fl-Unjoni Ewropea. l komissjoni Ewropea għandha tkun formali, skambjata informazzjoni u mhuwiex aċċettabbli li l-gvernijiet eh, jagħmlu restrizzjonijiet tal-informazzjoni f'deċiżjonijiet fl-aħħar ħames snin meta proposta l-Kummissjoni l għaxar snin hemm ħafna deċiżjonijiet li għadhom fisseħ u għandhom ikunu disponibli għall awtoritajiet u l-fiċi ta' taxxa. Dawn id-deċiżjonijiet kollha li għadhom fisse għandhom ikunu soddetti għal kambju ta' informazzjoni. Nixtieq ukoll insemmi li dawn id-deċiżjonijiet kollha dan il- dawn il-ftemijiet kollha għandhom ikunu innotifikati għaliex fis-suq intern il-vantaġġi li nataw lill-istati membri Eh, stat membri wieħed awtomatikament għandu jkollu impatt fuq il-bażi ehm, ta' taxxa fl-istati membri kollha, ġifieri ma jagħmilx sens li nillimitaw l-obbligu li l-iskambju ta' informazzjoni skambi bejn l-istati interstate trade għaliex eh, dak li qed jiġri li deċiżjoni tista' twassal għal riskju eh, għal stati membri oħrajn. Fil-qosor għandna aġenda ġdida Ewropea f'dan ir-rigward, il-Parlament Ewropew qed jaħdem eh, brina tajba, il-Kummissjoni Ewropea qiegħda taħdem ukoll ħafna fuq dan. Iżda il-Kunsill għandu jaġixxi b'ċertu lealtà u jara kif ser jindirizza s sitwazzjoni inġusta ġewwa l-Ewropa u wkoll jikseb mill-ġdid il-fiduċa tal-dawk um, li ħalsu taxxi fl-Ewropa wara kollox huma umma dawn in-nies li ħalsu taxxa u dan huwa wkoll fundamentali għal proġett eh, li l-koll nemnu fih. President, grazzi. Issa naddu ir-rapporter li miss Naraw gvernijiet minn eh, gżejjer remoti u anka fl-Unjoni Ewropea li qed jagħmlu deċiżjonijiet ma' multinazzjonali ċittadini tagħna li santi taħalsu l-press ta' dan. Naraw li s-settur eh, eh, pubbliku qed jaqa' lura m'hemmx kompetizzjoni għax il-multinazzjonali qegħdin jkampaw iktar. it tassazzjoni u l-ġustizzja tat-taxxa hija ta' importanza kbira għaċ-ċittadini Ewropej Eh, kif aħna qegħdin nersqu lejn l-anniversarju tal iskandu tal-Axleaks nixtieq nitkellem dwar il punta u li nitkellem dibattitu il-kwistjoni ta' min għandu jafxiex xiex dwar it-taxxa. U għal-daqstant kemm nafu aħna il-risposta hija li aħna nafu ħafna inqas milli suppost nkunu nafu biex nagħmlu politiċi biex nassiguraw li ċittadini tagħna li l-korporazzjonijiet qegħdin iħallsu taxxa kif suppost. Bħala rappreżentant eletta u membru tal-Kumitat tat-Taxxa hemm ħafna dokumenti importanti li jiena m'għandix aċċess għalihom. Novembru li għadda nies fl-Ewropa kollha um, skoprew li il-President il kummissjoni kien fil-fas l-arkitet ta' sistema segreta ta' eh, ċertu dil deal ta' taxxa ma' uħut mill-korporazzjonijiet li ktar b'saħħithom fid-dinja. Iżda mingħajr l-azzjonijiet tal-whistleblower uh, tant qalbini eh, bini ma kienu ħajkunu jafu xejn dwar dan. Um, u din il-persuna tal-whistleblower dal-ġwa li qed jiffaċċa azzjoni legali waqt li l-oħrajn dawk li għamlu l-ħsara mhux qed jindirizz jiffaċċaw xejn Ftit minn dawk in-nies li jiena nirrappreżenta jaħseb li dal huwa il-persuna ħatja fuq il-kwistjoni tal-evażjoni tal-fdar tat-taxxa. Il-Kummissjoni qalet il-ġimgħa l-oħra eh, b'riżultat tal-inkjesti li saru fl-inkjesti ta' Starbucks u l-Fiat u ċert inkjesti dan it-tip għatfadlam ħafna xi xisir waqt li nifraħ il-Kummissarju fistakli fuq l-attivitajiet tagħha sissa jiena ninkoraġġixxiha biex twessa u titol iktar fid-dettall fl-investigazzjonijiet tagħha. F'Marzu ta' din is-sena l-Kummissjoni preżentat eh, pakkett ta' trasparenza tat-taxxa li jinkludi dawn il-fajs li aħna nifukaw fuqhom illum. Huma proponaw il- repeal ta' direttiva tal-2003 li kienet tagħti informazzjoni li jridu. Imissa daħlet fisseħ direttiva oħra li ta' ambitu usa. Jiena kont ir-rapporter fuq din ir-repeal u jiena għamilt investigazzjoni sħiħa ta' riski li dan jista' wasal għal loopholes biex jiffaċilita iktar evitar ta' taxxa. Jiena kelli appoġġ eċċellenti mix-shadow u aħna qbilna flimkien li nistgħu nappoġġaw li ser nappoġġaw repeal id-direttiva fuq il-kooperativa amministrativa issa se tiġi estiza biex tkopri wkoll ehm, deċizjonijiet ta' taxxa tant importanti kienet din il-kwistjoni kien il-Kunsill ah, kompla miexi mingħajr ma sema l-pożizzjoni tal-Kunsill dan huwa ta' diżappunta li għamilna ehm, titib ħafna fuq il-proposta tal-Kummissjoni u estendejna l-ambitu ta' deċiżjonijiet ta' taxxa. Iżda, Biex immur lura l l-ini tiegħi, aħna ma nemnux il-Parlament kien ambizjuż bizzejiet fuq kif l-informazzjoni ser tkun disponibbli. Bħala l-ħodor aħna nitolbu eh, li dawn li kunu pubbliċi mhux biss għall-Kummissjoni eh, eh, u stati membri oħrajn ma' ċittadini Ewropej ukoll. Din it-talba l-informazzjoni pubblika ser tkun introdotta bħala emenda fil-plenarja għaliex aħna nemmnu li dan huwa dak li n-nies tal-Ewropa jixtiequ jaraw. Kif jiena ġajet fil-bidu tal-diskors tiegħi il kwissjoni ċentrali kienet noqqas ta' informazzjoni pubblika. Politiċi eh, u accountants ta' taxxa u corporate bosses kienu jafu eżattament dak li kienet isir eh, fil-dinja ta' dak li huma jsejħu tax rulings. Iżda bħala persuna mill-Parlament jiena ma naf mm, ma nafxejn u daqas dawk li jina nirrapprezenta għal daqsant il-ħodar f'din il-parlament eh, mux serju għodu sa ma jkunem eh, publikazzjoni sħiħa tan l-informazzjoni ta' taxxa. dawn il-korporazzjonijiet biss jistaw jagħmlu xi ħaġa fl-interess tal etturi eh, jekk ikunu jafu xista jidrilom u meta joħorġu fil-pubbliku dawn l evazjonijiet ta' taxxa.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 Jiena stajt insaqsi kolunkwe rapporter dwar dan, jien ukoll naħseb li huwa importanti li ninformaw lil pubbliku kemm jista' jkun possibbli skont l-istima tal-Kummissjoni x'inhi x'inhu l-ammont annwali ta' taxxa li dawn il-korporazzjonijiet ta' din javvizaw. Xinu l-ħsara li qed issir liċ ċittadini Ewropew? Nismaw dwar ħafna data differenti hawnhekk. Tista' sinjura inti tgħidilna eh, xi ċifra speċifika hawnhekk? Grazzi ħafna għal din il-mistoqsija ta' sfida ah, m'għandix id-dejta mi għajonek u naf li inti ma tistax tagħmel blue card lill-Kummissjoni ma fil-fatt il-Kummissjoni għandha informazzjoni preparata imma dejjem huwa diffiċli toqgħod toħloq stima għaliex m'għandniex informazzjoni hemmhekk għal daqsant ah, jien fil-fatt tlaq tal-pubblikazzjoni ta' text rulings biex bekk ikun iktar informazzjoni nkunu nistgħu nieħdu stima ah, ta' kemm qed jittiġi evitata t-taxxa naf naħseb li għanna bżon tektar investigazzjonijiet ta' dan it-tip li sajru ġa biex bekk nkunu nistgħu nifmu eżattament eh, x'qed jitilfu l ċittadini fl-istati membri tagħna. U issa ngħaddu għall-Kummissjoni. Is-Sur Moskovici jogħġbok. La President. Ħafna President, Sinjuri Rapporters, Meta nitkellmu fuq din l-ippjanar aggressiv ta' taxxa, nafu li għandha effett fuq livell ta' dinja fil-G7, l-OECD, nafu li jaħdmu ħafna u dak li qed naraw issa minnaħa tal-istituzzjonijiet Ewropej hija mod tajjeb ta' kif niġildu kontra l-ippjanar aggressiv u anki l-evażjoni fiskali il-Kummissjoni ħadet deċiżjoni l-ġimgħa l-oħra fil-Lussemburgu anki eh, star eh, il-qorti fil-Lussemburgu u anki għal kasta ta' Starbucks. Nafu li dawn il-deċiżjoni tal-qorti kienu verament tajba. Issa, qed naraw li rridu nieħdu deċiżjoni fil-qasam tat-taxxa u naraw jkunx ukoll jott f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea. Ġifiri, il-bdil ta' informazzjoni, trasparenza, u nafu li innaqsu ovvjament eh, hemm ċertu informazzjoni li tinata u ma tkunx tajba. Ovvjament hemm id-deficit fi żmien ta' kriżi u li ġabet ħafna problemi. Għalhekk f'Marzu tal-2015 aħna għamilna proposta ambitjuża ħafna biex njerġaw innaslu għal dan il-bdil automatiku ta' informazzjoni finanzjarja bejn l-istati membri kollha. Nixtieq nirringrazzja Sur Ferber għal rapport li jagħmel verament wieħed tajjeb. Aħna dejjem kellna kooperazzjoni tajba fuq dan is-suġġett bejnietna fis-6 ta' Ottubru l-istati membri waslu għal kompromess f'tejjim politiku li wasal f'waqtu fil-fatt e, publikajna il- ġunata ta' qabel l-OECD kienet kemm ħarġet il-proposti tagħha <clears throat> aħna wkoll bil-IMF u il-Kumitat ta' Tax il-Parlament Ewropew ukoll dawn kollha ħadmu u biex ikun hemm pressjoni fuq l-istati membri. Eh, ovvjament dan ma kienx fuq l-aġenda tal-Ekofin, imma il-Parlament Ewropew wasal għal dan il-ftejjin politiku u qed irid jieħdu kif inhu. Ġifieri pass qawwi tal-Unjoni Ewropea biex meta naslu f'Lima għal konferenza ta' Lima nkunu ikonna dokument qawwi pożizzjoni qawwija fil-G20 eh, l imsiħ tagħna verament l-inizjattiva tal-Europa se ssir issa norma fuq livell dinji. Kienem min kien eh, disappuntat, Signora Ferrera, Iva, inti għandek eh, raġuni semmi tlet punti il-fat li nishti morru lillin minn eh, dan il-cross border eh, informazzjoni fiskali il-fat li ma tanliġ daqsek fil-font u anki sajna naġlu fil-implementazzjoni ta' dan il-dokument. Iva, veru, il-Komissjon il nistax tgħid li mhux qed taqbel miegħek eh, Eh, Sur Rapporteur, il-proposta tal-bidu tal-Kummissjoni eh, kienet mur verament iktar eh, kienet iktar ambizjuża imma intom tafu kif jaħdem il-Kunsill. Hija sitwazzjoni komplikata ħafna biex deċiżjoni, tafu li deċiżjoni li għandha x'taqsam mal-flus fiskali trid tkun unanima. U għalhekk għadna seba' xhur biex il-Kunsill jaddotta dan id-dokument u il-Kummissjoni aċċettat il-kompromess għax konna qed inħossmu li il-prinċipji ġenerali hemm qegħdin, hemm baqgħu. Anki iġifiri il- il-meta nitkellmu fuq l-ambitu l-informazzjoni per eżempju bejn l-istati membri kollha. Anki l-implikazzjoni tal-Kummissjoni qed nitkellmu fuq eh, perjodu ta' 10 snin, 5 snin mhux biżejjed, imma dejjem aħjar mit tliet snin li kien ġie eh, suġġerit fil-bidu. Imma għall-implementazzjoni jiena kieku kont nixtieq li dan kollu jidħol fis-seħ fl-2016 imma l-istati membri qalu u dan għandhom raġun għat-trasposizjoni dan iħu iktar ħin huwa għalhekk kompromess li huwa mod raġonevoli nista' ngħidu li huwa ambizzjuż u li għalina ħaġa importanti għalina em, kien importanti li il-proposti tagħna ma ġewx fix-xejn għadhom ta' kwalità tajba. Nixtieq ngħidilkom li inżommu u koll applikazzjoni tal-Kommissjoni fil-dokument dan huwa interess ġenerali u tajjeb ukoll mhux tal kommissjoni manki għall-Parlament. Din hija importanti għal kredibilità ukoll eh, tal-Istati membri u għal daqstant nixtieq nirringrazzja lilkom il-Parlament Ewropew għax kiku bqajna biss għal eh, bdil ta' formazzjoni bejn l-istati membri minn ma jkun hemm l-applikazzjoni u l-interess il-xogħol li tittamel il-Kummissjoni, konna nibqgħu forsi eh, ninqdow naqdu l-xulxin. Permetuli ngħidilkom u kol kelmtejn fuq iż-żewġ rapporti oħra li se niddiskutu ktar tard. Mela, il-ftajim ma l-Svizzera li ġi firmat fis-27 ta' ta' din is-sena huwa wieħed storiku. Huwa verament qawwi u għax hemm fl-aħħar irnexxilna nwaqfu s-sigrit tal-banek tal-banek Svizzeri l-ideja hija li nigarantixxu li jkun hemm Eh, eh, li kunem pozizjoni iktar ġusta għal-ċittadini. Is-sur Kofot, rapporter eh, tajjeb u verament jiena nixtieq li dan il-parlament isegwi li kon biex tappoġġjaw din l-inizjattiva. Aħna u kol rajna li il-direttiva tal-dwar il-tfaddil mm, u l-fat li dan il tħul fuq it-tfaddil aħna tiġi mibdula. Id-direttiva l-ewwel net ġiet adottata tard ħafna u mbagħad ġiet sfat fix xejn. Jiena naħseb dan jorina li dejjem irridu nkunu determinati u naġlu imma qed naraw li n-normi il-ġodda issa imorru li lin meta nqablu mal-direttiva dwar it-tfaddil. Il-rapport ta' Senjura Scott Caton, ringrazzja rapport li għamlet, u għalet li din id-direttiva għandha tiġi irtirata. Jean-Claude Juncker e, e, naħseb dak li dak li għal forsi tkellem malajr wis, rridu naraw li il-Dipartiment li uħsib dan soġġett naraw li kull inkunu qegħdin naqblu. Il-Kummissjoni fil-rapport se titkellem dwar l-effiċjenza ta' dawn il-miżuri dwar il- mod automatiku ta' kif taddi l-informazzjoni anki meta nitkellmu fuq il-kooperazzjoni direttiva dwar il-kooperazzjoni amministrattiva aħna se naħdmu mal-parlament biex nkomplu ninformaw mill-aktar fis il-membri tagħkom u daw kollha interessati. Biex nala naħseb li illum qed nitkellmu fuq miżura importanti ħafna li hija innovanti jiena ngħidilha nsemmija rivoluzzjoni ta' trasparenza qed naraw teknoloġiji, l-medja kollox jevolvi hemm ir-rwol tal-Parlament tagħkom tal-Kummissjoni wkoll il-fatt li l-Istati membri wkoll issa huma impenjati biex jaġixxu u jiena konvint li jekk naħdmu kollha bissieħ nirringrazzja l-darbohra rapporter u l-deputati differenti, jiena naħseb li d-evoluzzjoni ta' trasparenza mhux se tieqa fissa. Hemm ukoll ir-rieda tal-Kummissjoni u tiegħi li għal ħames snin il-mandat ta' din il-Kummissjoni se nkomplu naraw biex ikonna sistemi ta' taxxa effettivi u li il-multinazzjonali jħallsu t-taxxa dovuta mill-proġett ta' CCTB, ta' taxes, dejjem qed irridu l-effiċjenza ekonomika u t-trasparenza, anki il-fatt li l-pajjiżi kollha jridu jagħmlu r-rapporti tagħhom dan qed navanzaw fuq u ikolli ċans nejdilkom iktar fuq dan imma illum qed naraw din ir-rivoluzzjoni ta' trasparenza passiħor il-qudiem u naħseb pass importanti. Grazzi ħafna. Ja nyt lista seuraavana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 Edin nolqtu punt importantissimi ta' tassazzjoni li jorbtu ma' pajizi terzi rridu nkunu kawti l-loġika fundamentali tal-Unjoni Ewropea illi il-loġika tas-suq intern m'għandniex ninsewa jew nwarbuha. Id-dettall ta' din il leġislazzjoni mhux dastant importanti dak li huwa kruċjali u l-ħaddiema u l-kumpaniji fis-suq intern jirna jiksbu rizultati għal wedujt li jissirulom. ir rapportar pajis pajis. Thank you. Dan huwa importanti bħalma qed għal każ pereżempju tal-Lux Leaks hemmhekk kien hemm bżonn iva ta' azzjoni immedjata. U minn dan il-lat issu feba miexi tassew fid-direzzjoni tajba. L-iskambju ta' informazzjoni fuq dan għanna nkomplu nafsu fuqu. ma nafx il- l-implikazzjoni transkonfinali fil-fatt jekk nisħuġ bizzejet fuqom l dan huwa punt tassew importanti. Hemm il-kwistjoni ta' ġibilta per eżempju. U anke l-Iżvizzerija fitwata minn dan. Kitos, Janit. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Simon. Die Entscheidung gegen il-deċiżjoni kontra Starbucks u Fiat tal-ġimma li għaddiet kienet punt kruċjali li aħna hawnhekk smajna dwar sentenzi leġittimi iżda mhux illegali. Iżda smajna illi qed nisimgħu minn prassi illegali ta' l-istati flimkien mal-kumpaniji u jekk l-istati membri huma serji dwar dan u jixtiequ tassew iwaslu għal bidla jwislu għal trasparenza għal kompetizzjoni li tant l-om iwedu u importanti li kolna skambju ta' informazzjoni sabiex niksbu involviment mill-Kommissjoni fil-proċedimenti tal-għajnuna statali. Il-Kommissjoni kienet ta' suċċess għaliex irridu nibbażaw fuqna fuq il-liġi għaliex jekk l-Istati Membri din iżommu lura l-Kommissjoni mill-li samel il-meta u ma jkunu għedzin. jgħadurruħom situazzjoni fejn ikollhom imbagħad jagħtu raġunijiet tagħhom il-ħala m'għandux ikun hemm retroattività l-proċedura aħna tant familjari magħha. Fejn kienu dawn id-deċiżjonijiet tat-taxxa fl-modi aħna suppost ikonna skambju ta' informazzjoni għal iżjed ħames snin, dak huwa l punt tal-iskadenza illi ma niks niksbux iżet informazzjoni ta' dak li jkun għaddej ħan rridu nżguraw li nagħtu l-possibilità li l-Kummissjoni li kolla aċċess komplut anki għal dawk li kienu sentenzi u deċiżjonijiet fl-antik L-Europa musser nixla t-wassal għal-bidlan kella dini raġuni il-għala kummissarju nistanajlek li tista' fuq il-kooperazzjoni ta' Kitoksija ja Grazzi ħafna il-kellim. Li mess l-onorevoli Lons. Grazzi, President. L-evazjoni u l-frodi ta' taxxa huma punti fil-fatt importantissimi. Jekk aħna rridu nħallsu inqas taxxa, rridu nkunu ċerti li kull min iħallasa jagħmel dan Il-rapport uh, huwa wieħed eċċellenti jippermettilna nirranġaw il-leġislazzjoni tagħna l-standards internazzjonali u bekk insolvu anki xi biċċetta leġislazzjoni illi maċ hemm bżonn se dwar ir-regoli dwar il-sentenzi fil-fatt jina kontenta bil-proposta dwar trasparenza u l-iskambju ta' informazzjoni dinja importantissima fil-fatt il-Ministru tal-finanzi tagħna beda jgħaddi din l informazzjoni l-istati membri oħrajn. Iżda il-rapport tal kummissjoni mar qudiem il-Parlament xaġa mek żgur marret ħażina. Aħna rridu nevitaw komplessità burokratika jekk titġielet l-evażjoni tat-taxxa rridu niffukaw, irridu naraw fejn l-aħjar u flus il kontribuenti tat-taxxa bl-iżjed mod effettiv. U dan mhux qed jintleħa minħabba l-emendi il ġew approvati il-għala għandna naqsmu informazzjoni dwar sentenzi tat-taxxa il-lissa ilhom ejja naraw dawk li għandhom element transkonfinali. Il-jum mużet reċenti, l-istqarrijiet tal-Konsil huma fil fat intelligenti ħafna bl provazzjoni tal-setta regoli minnu fih, grazzi ħafna. Il-kellem li jmiss l-Onorevoli Jesek. Għal minuti. Thank you. Grazzi. Narmot nisħaf u seta tal-Komissjoni naw kol najt li deċizjoni ta' dikjarazzjoni tal-illegalità tal-sentenzi u regolita ta' taxxa li evitaw il-ħlas tal-taxxa f'ċerti stati membri naqbel maħa perfettament. Dan mhux biss jibat sinjal b'saħħtu li dawk il-kampaniji li pruvaw japprofittaw ruħom minn dawn il-lakuni legali anke fid-dawl ta' stati membri illi għandhom responsabilta fil-rigward tal-izgurar tal-ġustizja tat-taxxa. Naħseb din id-deċiżjoni turi għal darbohra li huwa essenzjali li l-Kummissjoni ntwar rwol ċentrali fil-proċess tal-iskambju automatiku ta' informazzjoni. Sabiex nkun nistgħu niżguraw konformità assoluta mal-liġi Ewropea. Nittama il l-istati membri jistaw direzzjoni minn dan kollu sabiex il- Kummissjoni Senat aċċess ta' informazzjoni sabiex tassew ikun hemm level playing field għal kumpanija fl-Unjoni Ewropea test rapport rapport tagħna jammiexi f'direzzjoni it-tajba u jwassal għal dispożizzjonijiet ta' trasparenza minn kell issa nifhem li jkun hemm min jixtieq iżjed minn dak li tlaħaq l-importanti u li l-iktar informazzjoni importanti tqiegħed a dispożizzjoni tal-Kummissjoni li nirringrazzja lir-rapporter u lix-shadows kollha għall-ħidma li saret. Dan wassal l-rapport importanti b'numru ċkejken ħafna ta' emendi illi jiġi votat jina kontent illi mixin kontra x-xejra twali fejn votaw separatament fuq kull virgola. Grazzi. Grazzi ħafna, kellem l immis L-Onorevoli Matijax. Grazzi, President. Jena ġeja minn pajis fejn satax minn kull 20 kumpanija li jem fuq il-borza Tana iħallsu taxxa barra l-pajjiż. Din il-ġudazzjoni ma tindirizzax il-problema kif suppost iżda l-inqas twassal l kondizzjonijiet minimi ta' ugwaljanza fost l-istati membri u tgħin il-gvernijiet u l-ċittadini biex isiru konxi ta' kemm huwa mifrux dan il-fenomenu. L-iskambju automatiku ta' informazzjoni bejn autoritajiet ta' taxxa hija kwistjoni minima ta' ġustizzja. Dak li propona sur Feb. Edin itkellmu dwar 1070 biljun euro f'taxxa mitlufa minn multinazzjonali li taxxa ma jħallsux l-evazzjoni ta' taxxa wkoll u jekk tinkludi dawn il-ser kollu qed nitkellmu dwar 1160 biljun euro u din id-differenza minn kollu jagħmel tajjeb għalija il-ħaddim komuni dan ikun kollu nuqqas għal risorsi irridu nkomplu nużaw il-ftit rizorsi li għanna għal għanijiet bħal ġrid kontra l-faqar, eccetera, eccetera, da flus ma nsebux. Mela irridu li kunem kontrol ċiviku demokratiku jina naqbel 100% mal-kollega Febe. Grazzi naddu issa l-mikrofon l-Onorevoli Jolie. President, kollegi. Komissarju Moskovici, il-Parlament Ewropew mill 2019 jivvota fil-fatt għal rapporti favur il-ġlieda kontra il-levitar il ta' taxxa meta jfaqqa xi skandlu jinħolqu anke maġġoranzi biex isiru pressjonijiet. Mhux aċċettabbli iżda li l-ħidma tal-Parlament tiġi mxekkla meta nitolbu trasparenza l-istati membri bil-kemm jagħtu każ U inti, sur President, ma tantx dak kaset taħdita meta titlob għall informazzjoni biex tara f'dawn l-aħħar snin ġara. Dan il- din it-talba tiġinjorat prima jiġinjorat ukoll l-eżerċizzju ta' drittijiet demokratiċi. Din hija battalja ġusta għaliex hija battalja favur id-demokrazija. Il-Kommissjoni Ewropea għandha tinduna b'dan. Grazzi l-onorevoli Marco Zanni, issa minuta. Grazzi President, jina nemmen l-skandlu Lux Leaks ma tant serva biex nbidlu sistema illi tassew tal-mistija tant memx xugwaljanza fih. U permess situazzjoni bħal din nifmu kif dan l-Europa l-Istati membri għadhom jippruvaw japprofittaw ruħom mill-Ewropej l-oħra. L-unika li għodanjaw minn daw minn din it-telliqa għal faċilitazzjoniet finanzjarju mal multinazzjonali test mhux wis sodisfaċenti u ħaqjelbu fil-fatt il-ftejm tal-Konsell fil-bitu ta' xar li għaffermar minn dan. Mux bess mem aċċess pubbliku għal dokumenti, iżda l-istati membri teċidew li limitaw kien iskambju automatiku ta' informazzjoni għal ftejmi transkonfinali u ħandumu ma jeneraw l-implementazzjoni ta' dan sabiex anki l-ħajinta sa' post ta' fejt li jkunu ġraw fl-modi. L-istati membri ma jridux jisolvu il-problema, jridu jiġbdu l-multinazzjonali ħallu għam iħallsu ftit biex ħajru għam minni bat ċittadini u ma dejjem li nitolbu biex għamlu sagrifiċi. Grazie l-onorevoli Kap. Danke, Frau Präsidentin, Herr Kommissar. Grazzi, President, Commissario. Jiena diġa smajt kommenti favur bidla kompluta l-ewwel każijiet dawk tal-Lux Leaks, eh, per eżempju, fil-fatt kienu semmew Starbucks fost l-oħrajn. Dawn kienu reġimi apposta hemm 350 ruling fiskali li ġew imsemmija ħafna minn dawn fil-fatt ħalsun qas minn wieħed fil-mija nitkellmu dwar evażjoni enormi fuq livell Ewropew. Hemm studju li ġi mibdi mill-Parlament Ewropew li jgħid li kull sena fl-Unjoni nittilfu madwar 190 biljun euro minħabba ċaqliq tal-profitti evazjoni, eccetera. Iżda dan il-ħames il-ħamsa fil-mija anke tal-kompaniji tal, Anke l-OECD jitkellem dwar dan kif il-multinazzjonali permezz l-istudixijiet tagħhom iħallsu 5% biss ta' dak li suppost ħalsu. Fil-fatt l-impriżi żaru medji ħassu ħafna iktar minn dan. Dan huwa l-ewwel pass li qegħdin naraw issa lejn skambju ta' informazzjoni awtomatika għal tassazzjoni l-ewwel pass dwar rulings fiskali u anke l-prezzijiet sabiex kun hemm iżjed trasparenza rridu iżjed kompetittività, iżjed kompetizzjoni, għandna bżonn ta' iżjed dispożizzjonijiet, għandna bżonn ta' informazzjoni pajjiż pajjiż. Għanna bżon aktar CGP fil-fat illi joperaw f-stati membri differenti, iżda anki regoli preferenzjali sabiex jitħallsu t-taxxi fejn jinħolqu il-profitti. Kiitoksia ja seuraa. Grazie, il-kallem li mis l-onorevoli Malete. Zahvaljujem predsjedavajuća, zahvaljujem... Grazzi, President, li xtendin ringrazja li rapporters kolla illi ħadmu fuq dan ir-rapport da stant importanti li saħħaħt il-messaġġ tal-Parlament Ewropew dwar kemm nagħtu importanza li trasparenza u tassazzjoni korretta fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Aħna nixtiequ naraw sistema fejn it-taxxi jitħallsu fejn issir l-attività ekonomika. Għada stant irridu sistemi li mussirin jippermettu għall-levitar tat-taxxa aħna għanna bżon sistemi ta' taxxa responsabli u prevedibli sempliċi għal minħalla sit-taxxa u dan u kol sejr wassal għal abolizzjoni ta' direttiva fuq għal dik li taxxa tal-frankar ta' tfaddil jina li xkien hemm qed jikseb gwadan minn pajjiż fil-waqt li l-tfaddil ikun sar f'pajjiż ieħor, il-flus mizmu miżmuma band oħra. Aħna sadan it-tant ħloqna anki skambju ta' formazzjoni, ta' taxxa u ħdimna ki għal kooperazzjoni xirqa bejn l-istati membri sabiex xirna xirna nevitaw l-evitar ta' taxxa, l-evażjoni ta' taxxa u issa għanna sistema legali fejn nistgħu napplikaw l-standards tal-OECD u l-ambitu ta' din il-leġislazzjoni huwa ferm usa minn dak ta' direttiva preċedenti. Għanna rridu nżommu wkoll qudiem għajnejna l-informazzjoni m'għandix tintilef u jridu niżguraw li l-istati membri għandhom l-informazzjoni rilevanti kollha jiena nappella l-Kommissjoni biex iżżomm dan qudiem għajnejha. Grazzi ħafna l-kalem li mess. L-onorevol Merci, Madame la Présidente, Monsieur. Grazzi ħafna, President, Komissari, kollegi ħafna eh, spiss naraw li izmin ma jistenna il-ħadd u il kommissjoni għadek komoretna li il-sentenzi tal-orti dwar Fiat u Starbucks kif, kienu kif kienet is-sitwazzjoni mhux biss hija sitwazzjoni morali imma li kienu situazzjonijiet kontra il-liġi ġifiri fil-dokument li se nivvotaw issa, kieku kien attwali, ma kienx iħallihom eh, jam jaslu għal dan u flejjes jiġu pumpjati bandoħra. Għalek huwa suġġett importanti ħafna. Jina naħseb li dokument tal-Parlament u aktar ambizjuż mid-deċiżjoni ta' 6 ta' Ottubru. Il-Sur Marcus Ferber nifraħlu anki Shadow Reporters huwa dokument ta' kompromess u xtaqt insemmi xi ftit punt importanti. Ovvjament l-ewwel punt l-ambitu. Il-sentenzi dwar il-multinazzjonali rridu nanalizzawhom għax inkell biex nitalmu għax inkella l-min se nkomplu nipproteġu. Mbagħad nafu li r-regoli se jkunu effiċjenti jekk ikun hemm is-sanzjonijiet u l-Parlament qed jitlob li jkun hemm sanzjonijiet kontra dawk l-istati membri li ma jkunux qed jikkoperaw li jibatu anki informazzjoni żbaljata. U ovvjament f'dan il-proċess naraw li l-Kummissjoni se jkollha rwol iktar importanti. Ma jistax ikun li inti tkun dak li tiddeċidi u dak li eh, taħħa ma jistax ikun irid ikun hemm xi ħadd li ikun autonomu għalhekk irid ikun hemm trasparenza ta' veru, mhux waħda ta' parsi, ħafna informazzjoni ġib l-informazzjoni fix xejn u qed naraw fil-dan id-dokument li jrid tkun hemm pubblikazzjoni tal-informazzjoni li tkun aċċessibbli għal kulħadd mhux biss għall-esperti. U dawk il-kumpaniji li jaħdmu f'pajjiżi differenti se jkollhom numru wieħed Ewropew. Jien naħseb dan huwa importanti biex ikunu iktar traċċabbli u ma jkunx hemm żbalji amministrativi amministrativi. Jina naħseb li jintom taqblu miegħi li apparti dawn il-multinazzjonali fl-ħar mill-ħar l europa edaw titlef. Lukke, olka ħida. Grazie l-onover Luka. Frau Präsidentin, es geht hier bei dieser Debatte, bei diesem Bericht. Signor Präsident, President, debatte tu, jol osu l ġustizja ta' taxxa Kol minn sit ħalla 16 għalla sit 16 Ekk għandu jkun xira, eh, kulħadd għandu jħallas il-semu. Nafu mid-dokumenti tal-Lax u mill-investigazzjoni tal komissjoni illi kienem ħaf ksur ta' dan il-prinċipju illi il komissjoni anki ta' dan il-problemi tal istituzjoni kumpaniji stabiliti f'pajjiż joperaw f'pajjiż joperaw għat eh, nafu banki bil-każ Starbucks u ma jħallsu staxxa. Issem nuqqas anke ta' informazzjoni mutija l-Kommissjoni dan huwa obbligu li waqfu dawn is-sussidji l-Kommissjoni tittaġixxi iżda biex tagħmel dan teħtieġ informazzjoni għanna bżon tal-Kommissjoni biex taġiċi il-Kommissjoni Ewropea tittaġiċi sabiex nefitaw distorzjonijiet ta' kompetizzjoni u niżguraw il hemm ġustizja ta' taxxa fl-Unjoni Ewropea. Il-President, grazzi, l-Onorevoli Tojra. Iva, grazzi President, grazzi ħafna. Kommissarju, Sinjuri. Għana konna għedin naraw il- dan is-suġġett anki fil-Kumitat is suġġett tal-Lux Leaks illi ser ta' kumpaniji issa ilhom jużaw miżuri ta' evitar ta' taxxa li waslu għal nuqqas ta' biljuni u biljuni fit-teżori. U dan għandu anki effett fuq kompetitività għaliex dawk li operaw biss b'mod nazzjonali ma jistgħux jużaw dawn il-vantaġġi u ibatu minn zvantaġġ sa' 10 ke 30 fil Għal-istat din nitolbu miżuri komprensivi biex nġildu dan il-fenomenu sa biex ikun hemm sistema ta' skambju informazzjoni li huwa hija komponent importanti dan huwa rekwiżit essenzjali fil-każ tal-Iżvizzera sirna nafu li kompetizzjoni ġusta kompetizzjoni bejn il- il bejn il-kantuni Svizzeri twassal għal skambju ta' informazzjoni obbligatorju fil-fatt tal-mandat ta' 15 sena nasbu illi irregoli regoli li hemm bħalissa għandhom ħafna lakuni daqs biċċa ġobon Svizzera u naħseb għandna bżonn bidla kbira radikali. Ditoksija ja sewravana edustaja Viegas.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 ta' tħol ta' taxxa ma jimportanix jekk huwa president tal-Kommissjoni u x'inhu dan ħallil u m'għandix ebda fiduċja fih. Issa wara dawn l-iskandli ta' taxxa l-istituzzjonijiet donnom lesti għal dak il-li jem iżda donnu effettività ma' nis sejrin naraw l-iskambju automatiku ta' informazzjoni huwa pass lura l ftejma l svizzera jinkludi anke basta ħabi fil-fatt ta' miżuri il-gvernijiet differenti ċaħdu aċċess għal grupp ta' kodiċ ta' kondotta u għandhom jipublikaw anki informazzjoni iżda dan jibqgħu ma jagħmluhx irridu naraw dwar il- rida politika aħna naraw dan kif nistaw namlu eżattament. Grazzi. Blue card for you. Għandek blue card. Surindic, lest to rispondi? Grazie. Jina smajt b'interess kbir dak li jinti qed, mod partikolar l-ewwel parti tad-diskors tiegħek da' san taqbel miegħi jinti li għandek dan is-sentiment dwar is-Sur Juncker u l-Kummissjoni tiegħu. Kwalunkwe ħaġa li tiġi minn għandhom hija xi ħaġa li għandna noqogħdu nissuspettaw ħafna fiha u nittrattawha b'ħafna reqqa u li eh, memxejn li jgħid li għandu ikonna fiduċja fih. Taqbel?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 ma jaffetwax biss il-President tal-Kommissjoni, ukoll jaffetwa il-President tal-Eurogroup, involvu uh, l-atturi um, ewlenin f'din il-Kamra li appoġġaw il-gvernijiet kollha li jaħdmu f'dawn il-prassi għal snin wara snin li dejja kienet li il-ħajja tal-multinazzjonali tkun iktar faċilitata u um, natuhom benefiċċji kbar tat-taxxa uh, dan jimminna l-kredibilità tal-Unjoni Ewropea u wkoll il-kredibilità ta' din is-sistema koll ekonomika fejn l-interessi ta' multinazzjonali kbar mod sistematiku um, ehm, e, eh, jirkbu fuq dan il-poter politiku. Nadu issa sur Oflin. Jew nkunu ċari, l-eżistenza tal-Unjoni Ewropea nifessa li faċilitar l korporazzjonijiet multinazzjonali biex mod aggressiv jevitaw ir-responsabilitajiet ta' taxxa li jistgħu jiġu ġustifikati bħal turnover f'pajjiżi kbar tal-Unjoni Ewropea. Ta' regol tal-Unjoni Ewropea l-korporazzjonijiet setgħu jażlu li ħalsu taxxa tagħhom f'kwalunkwe ġurisdizzjoni tal-Unjoni Ewropea u mhux fejn l-attività ekonomika fil-fatt qed issir. U dan tat l pajjiżi żgħar tal-Unjoni Ewropea inċentiv biex jagħmlu deals ma' il-negozji multinazzjonali kbar u il-mikrostati bħal per eżempju l-Lussemburgu l-opportunità biex jikbru jisiru iktar senjuri u jintlew biktar um, negozji u uh, għal dastant ikun ta' sara li naċċettaw xi tip ta' soluzzjoni oħra li tipproponi iktar Ewropa, iktar poter lill kummissjoni Ewropea. Ir-risposta hija l-nazzjonijiet jieħdu lura s-sovranità tat-taxxa siħa fuq attività ekonomika fiħdan il-frontieri tagħhom. Kiitoksia ja seuraavana edustaja. Grazie ħafna. Is-Sur Nidilmaher. Grazzi jina nilqa rapport fuq l-iskambju automatiku tal-informazzjoni dan huwa ta' pass importanti fil-qasam ta' tassazzjoni ah, din hija parti minn inizjattiva li għandha tagħmel eh, l-ġbir ta' taxxa aktar effiċjenti aktar ġus u iktar tajba. Il-Parlament eh, għandu l rwol ta' konsultazzjoni biss imma nispera li l-Kunsell ser jisma' l-opinjoni tal-Parlament fi kwistjonijiet tat-taxxa waqt li aħna qegħdin nippruvaw intejbu s-sitwazzjoni u nofru l ta' tagħna l-opinjoni ta' għanna nispera l-membri tal-Kunsill jieħdu deċiżjonijiet li huma tajbin għall-futur tal-Ewropa u taċ-ċittadini Ewropej. L-aħħar ħaġa nixtieq ngħid li nistgħu għandna nif u noqogħdu lura mill-idea eh, Min idea tużina, flok immorru għal regolamentazzjonijiet estentivi għanna nipruvaw niksbu l-aħjar u l-iktar effiċenti. U għal santana niftakru li iżjed mux dejjem u aħjar, imma u anka fil-qasam tal-ġlida kontra l-webs l-levitar ta' taxxa. Grazzi. Kiitos. Nu vill jag ordet till Riksdag. Grazie. Nandu issa l-kelma l-sur uh, Ludvigsen. Grazzi President, hija ġoġa tajba l standards globali għall l-iskambju eh, automatiku ta' informazzjoni eh, fl-accounts ġiet stabilita hija xi ħaġa tajba wkoll li din l-standard qed tidħol fis-seħ fl-Unjoni Ewropea eh, fil-bidu tas sena dieħla ġiet standard l ġdida hija għodda ġdi importanti kontra l-frodi tat-taxxa wa pass il qudiem tajb ħafna. Dan il-kuntest jagħmel sens li l-standard intużat fih dan il- ehm, qafas ta' savings għandu jiġi uh, phased out u uh, nżommu il-sistema dual uh, f'dan il-kas ikun qed jagħti ftit informazzjoni ekstra u l-ispejjeż fil forma ta' burokrazija u xogħol doppju jkun ħafna ikbar milli nkunu ser niksbu minn din l-informazzjoni li, li, li, li nsibu. Matul l-erba snin li ġejjin il-Kummissjoni Ewropea għandha taħdem mod attiv u b'mod trasparenti biex tikseb it-tranzazzjoni tal-istandards globali biex din taħdem tajjeb dan japplika mhux biss bejn l-istati tal-Unjoni Ewropea ma wkoll brabta mal-ħames stati mhux Ewropej u it-tnax territorju ri jridu jieħdu il-pass lejn l-istandard globali il-ġdid. Il-Kummissjoni għandha segwi l-iżvilupp mill-qrib u għandha tagħti informazzjoni għabbażi kontinwa eh, minħabba riskju tal-loopholes u problemi oħrajn. Blabda dubju dan ir-rapport għandu jsir mux bis ċirku eh, eh, ristret fil-konsil imma għandu jinqasam mal-parlament u l-pubbliku ġenerali. Kunem ċertu nuqqasijiet rridu jinstabu eh, miżuri u adottati mal-għar jista' jkun transazzjoni tal-istandard globali fuq skambi automatiku ta' informazzjoni għata opportunità tajba, aħna għanna niksbu din l-opportunità blaħjar mod possibli. Grazzi. Grazzi ħafna il-kelim li miss is-Sinjura Ronan Lerner. Sira President, ċittadini onesti u kumpaniji spiss iħalsu it-taxxi skont l-abilitajiet tagħhom huma iħalsu ir-regoli u fil-każ tal-Lux Leaks dan juri li mhux kulħadd eh, jagħmel dan. Jekk dawn il-prassi jibqaw għaddejjin, l-istati membri ser jibqaw iħalsu it dħul ta' taxxa u ikomplu eh, jiksbu eh, self u kreditu biex jagħtu servizzi bażiċi. Fl-opinjoni tiegħi, l-awtoritajiet ta' taxxa għandu ikollhom aċċess għal arfin bażiku u anka iċ-ċittadini dwar min għandu jħallas xiex eh, eh, emmin mux tant kontent b'din il-situazzjoni u ċittadini u kolli din jinkwetaw eh, dwar din il-situazzjoni. Per eżempju, fil-Finlandja hemm inġustizzja kontinwa minħabba l-fat li Portugal qed jipprova jattira pensjonanti lejn il-Portugal fejn hemmhekk jistgħu jibbażaw it-taxxa tagħhom. U jkunu jistgħu jgħodu l-bot mill-Bart u dlam fix-xitwa. Waqt li ħarsu t taxxa din jipinġu l-Portugal bħala pajjiż li għandu standard ta' xien għali ħafna. Ah, din it tip ta' attitudni jankwentanti u perikoluża. Din hija xi ħaġa li aħna rridu fil-fatt nindirizzaw biex neħilsu din l-inġustizzja. Is-sinu regolari kjoġbok. Merci, madame. Grazzi ħafna, eh, President. Grazzi sur kommissarju tal-liġejt. Etnara li l-Presidenza mux damana xonur qed tamlinna ġifieri tajjeb li intom qegħdinaw għall-Kummissjoni li tkomplu l ta' tagħkom kontra l-Istati Membri. Aħna mhux se noqogħdu nimmaġinaw dak li mhux possibbli. Meta qed nitkellmu fuq il-kompetittività fiskali u r-rol ta' ċittadin fl-Unjoni Ewropea wara li rajna ġifiri xħareċ mill-sentenzi tal-qorti u x'qed jiġri fil-Lussemburgu, ċittadin madux kollu tama. U għalhekk dan ix-xogħol kollu fuq il-bdid ta' informazzjoni huwa importanti. Jiena bħala il-President tal-Grupp kontra il-Faqar minn dak li ħareġ mill-OECD e qed naraw li aħna jekk ma nkunux attenti għal frodi fiskali ma nistawx naraw li ma jkunx hawn iktar faqar. Ulkaħda. ħida. Naddu għas-sur Demasi. Grazie, President skambju automatiku tal-informazzjoni ma ħadmitx għal 38 sena u l-Kommissjoni irnjorata sa ma waslu l-Lux Leaks. Uh, meta biss eh, nur l-affarijiet fil-pubbliku jiġi xi ħaġa. Eh, deċiżjonijiet eh, ta' taxxa u skambju awtomatiku għandhom ikunu pubbliċi dawn mihomx kwistjonijiet ta' nies privati u kien hemm ukoll tentattiv biex jittrattaw l-affarijiet Is-Sur Juncker ukoll kien jatem biex jgħid li ċertu kumpaniji multinazzjonali trattawna ħażin u aħna ma kienx aċċess għad dokumenti u għal daqstant issa irridu insegu dan dan huwa pass żgħir ħafna għal dawk il nies il-kontribwenti onesti ġewwa l-Ewropa. Għal daqstant irridu naraw se nagħmlu biex nagħlqu dan il-kartell tat-taxxa ġewwa l-Ewropa dal-berdejjem. Is-Sur va stoppa pratika kompanilor transnazzjonali. Fl-aħħar l-Unjoni Ewropea qiegħda tieħu pass biex twaqqaf dawn il-prassi eh, li qed jieħdu l-multinazzjonali eh, biex eh, fejn ġeneraw il-profitti tagħhom f'ċertu stati membri. L-istati membri hekk se reaġixxu immedjatament kif stat membru ieħor jaddotta deċiżjonijiet avvanzati eh, dwar it-taxxa jew inkella trasferiment u ftehimiet ta' prezzijiet li affettwa l-interess ta' stat membru ieħor. Jiena nixtieq ngħid li f'din il-Kamra u fil-passat kollegi oħrajn u anka jien indunajna li kien hemm fil-fatt bżonn għal din it-tip ta' miżura U aħna nġunajna li għanna bżon ta' skandlu internazzjonali biex fil-fat jiġri xi ħaġa. Nirringrazzja li rapporters u l kummissjoni Nadu issa Sur Kara. Ja President, Grazie, President. Signori. Nishtiq nirringrazzja li rapporter is-Sur Ferber a rapport tiegħu u għat tal-bit tiegħu kif ukoll il-lum. Aħna rridu ngħidu lin-nies biċ-ċar li minnaħa intom għand għandek il-Kummissjoni, il-Kummissarju li qed jipprova waqaf e, dawn il-prassi illegali tat taxxa u għanna mbagħad dawn il-privileġġi tat taxxa u l axliks Aħna fil-Parlament edin id-dibattu iktar ġustizja u trasparenza fil-politika ta taxxa L-istati membri edin jirrifjutaw sempliciment li jgħatu eh, l-informazzjoni ta' dawn id-deċiżjonijiet ta' taxxa u din mhijiex aċċettabbli. Għandna bżonn ta' iktar ġustizzja, għandna bżonn ta' iktar trasparenza, għandna bżonn ta' level playing field, għandna bżonn ta' bażi konsolidata ta' taxxa għandna bżonn ta' rapporti eh, pajjiż wara pajjiż, eh, pajjiż pajjiż u għandna informazzjoni fuq deċiżjonijiet ta' taxxa biex nassikuraw li jkun hemm iktar ġustizzja fil-ekonomija reali. Naddu issa għal Sur Van Kendeler. Grazzi. Grazzi President, Kommissarju il-Parlament Ewropew forsi m'għandux deċiżjoni dritt formali biex jieħu deċiżjoni, imma aħna qegħdin nitolbu l-mekkaniżmu effettiv għal iskambju ta' informazzjoni naħseb li il eh, ma nasibx il-kummissjoni il-kunsil jista' jwarra dan huwa biss permezz ta' wol ċentrali l-kummissjoni huwa li nistgħu eh, fil-fatt nimxu il- qudiem u nevitaw li iskandi sa taxxa. Il-mod ta' kif l-istati membri qegħdin jippruvaw jipproteġu dawn id-deċiżjonijiet ta' taxxa huwa fil-fatt ċar għaliex qed jiskopru sussidji indiretti. Is-suq uniku jista' jikber biss jekk inti tassikura li l-istati membri ma jxeklux il-kompetizzjoni permezz ta' sussidji legali. Għal daqsant il-Kummissjoni tkompli taħdem fuq eh, appoġġ irregolari tal-Istat. Allura, għalfejn hemm din l-informazzjoni tal-deċiżjoni ta' taxxa u għalfejn hemm sforzi biex bekk is-sovranità nazzjonali tiġi protetta. Fl-aħħar mill-aħħar dan ser jikkontribwixxi għal fatt li l-Istati membri ser eh, jimpoġġew kontra xulxin u l-multinazzjonali ser ikunu sodisfatti u il-ċittadini mhux sodisfatti. Grazzi, naddu issa għal-keġ l-Onorevoli Tomek għal-minuta.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 Spiss f'din il-Kamra nitlabt għal prinċipju ta' trasparenza biex bekk dawn jibqaw ta' importanza fi kwalunkwe riforma ekonomika u nafu zattament fil-premissjoni ta' skambju ta' formazzjoni jaf ikun hemm kontrast għall illużjoni friskali transkonfinali. Sfortunatament minħabba ta' dawn il-kwistjonijiet ta' taxxa skambju ta' ta' informazzjoni fiskali bejn l-Istati membri dan għadu mhux qed jiġi applikat bisih u eh, iwassal għal eh, kwistjonijiet u problemi fuq iċ-ċittadini. L-iskambju għadu ftit wisq meta niġu eh, għal ħsara li qed issir minħabba dawn il-kwistjonijiet tat-taxxa jiena għal daqstant norbot ma' rapporter u eh, nitlob li kun hemm obbligu ta' informazzjoni għad deċiżjonijiet rulings li saru fl-aħħar 10 li jiġu applikati iktar iktar ehm, ikun hemm iktar ċarezza u jkun hemm iktar fiduċja fil-qasam fiskali ma jitneħux l-impenji ta' kooperazzjoni fiskali minħata l-Istati membri. Nadu issa sur Tomk. Hvala lipa za besedo. Signora Tomk. Grazzi. L-Unjoni Ewropea għandha ikolla rwol ewlieni fuq diskussjoni dinija eh, fil-ġeda kontra il-frodi ta' taxxa. Fl-istati membri l-lum eh, ftit informazzjoni dwar il-rulings eh, ta' taxxa. Spiss għas ikunu informati fuq rulings li għandhom effett transkonfinali u għalkemm dan ikun importanti ħafna huwa tajjeb li kun hemm sistema obbligatorja dan inaqas mod notevoli l-kwistjonijiet u problemi fiskali u wkoll inaqas il- la ta' trenti ta' ċertu f'sistemi fiskali liktar favorevoli. Imma ma nistawx nifacċaw biss l-illużjonijiet fiskali, irridu u kol naraw kif ser jinħolo eh, sistema fiskali iktar trasparenti. Micro, micro. Mikrofon għal-kellim. Grazie ħafna. L-evażjoni ta' taxxa u l-frodi ta' taxxa huma eh, edin jagħmlu ħsara li żona euro u kif ukoll u dan ġej mill-multinazzjonali l-kbar. U dawn il-multinazzjonali qed jevadu ċertu taxxi. Il-dumping fiskali u kol qed naraw li iservi tajjeb lil multinazzjonali jispiċċaw fil-Greċja jispiċċaw ma ħalsux it-taxxa li supposti ħalsu rajna il-Lux Leaks ma kienem eh, affarijiet oħra. Is-sur Dyson Bloom qed jinsisti u ikompli jattakka il-poplu tal-Greċja. Sur Muscovici, il-Kommissjoni għanda tirreagixxi kontra Lagard eh, u l-ħbib tagħha u dawk li għandhom id fil-Iżvezja. Għaliex din l-attitudni? Il-kwistjoni ewlenija hija din il-min irridu nipproteġu l-interess ta' ċittadini Ewropej jew inkella tal-kumpaniji multinazzjonali. Eh, aħna qed naraw li xi stati membri eh, huma egoisti u eh, dan huwa taħsar ovvjament liċ ċittadini. Allura jiena nemmen li dawn il-proposti huma pożittivi u l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni fil-qasam ta' tassazzjoni fl-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa li rridu ninsistu fuqha għaliex rridu nipproteġu l-Unjoni Ewropea u l-ċittadini tagħna. Jiena wkoll nemmen li rridu nqisu li nagħmlu passi ħor il-qudiem. Aħna għandna suq uniku Eh, għanna munita unika. Il-munita unika ma ġietx adottata fl-istati membri kollha, imma fil-maġġoranza tagħhom iva u nistaw nsaqsu ċertu mistoqsijiet. Il-munita komuni mingħajr sistema ta' taxxa komuni tista' tkompli tista' tgħix. Soltes. Isur Soltes. Grazzi rajna ħafna frodi friskali fl-aħħar snin li din jikbru b'ħsara kbira tħul ta' taxxa tal-Istati Membri qed jintilfu ħafna flus kull sena ah, u dan ifisser li ma nistgħux niffinanzjaw ma jistgħux jiġu finanzjati ċertu proġetti fis-settur pubbliku kif ukoll privat. Riċentement eh, kien hemm każijiet ċari ta' abbuż taxxa u kol skambju ta' informazzjoni bejn l-istati membri u eh, dan l-istat membru għandu dritt li jiddeċidi mod autonomu jekk eh, ruling fiskali għandux jiġi trasmess fi stati membri oħrajn u din fil-fatt eh, hija eh, riċetta għal skandli oħrajn fuq livell internazzjonali għal daqstant irridu nippreparaw ruħna għal iktar trasparenza a favur ta' ċittadini. Huwa tajjeb li eh, hemm reġistru fiskali kif ukoll l-opinjoni pubblika. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επίτροπε Μοσχολή, είναι η παραδοχή όσων κινούνται στην αγορά. Grazie qed naraw li fis-swieq aħna qegħdin niddiskutu kif se naqsu l-evażjoni tat-taxxa is-swieq dejjem isibu xi mod ta' kif jelbu s-sistemi tagħna. Iġifri kemm sendumu nistennew li jkollna din is-sistema awtomatika tal-bdil ta' informazzjoni, meta se tkun titħol fisse, meta se tkun effettiva, sakemm se sendu għandna nistennew biex ikonna repertwar sħiħ tal-kumpanniji eh, u l-assi li għandhom mhux biss fl-Unjoni Ewropea imma anki li lin ma nistgħux inkomplu naġixxu isna waħedna hemm il-lista tal-agard, il-lista listi oħrajn u kulħadd iħarref u jgħid li jrid. Il-ċittadini mhumiex persważi li aħna se jirnexxilna nirbħu eh, din il-problema. 2015 Nil-2000 iffirmat fi 27 ta' Mejja ta' 2015 bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iżvizzera dwar l-skambju eh, automatiku ta' informazzjoni li tejjeb kooperazzjoni ta' taxxa. Ah, L-Iżvizzera hija eh, plera ewlieni u l-ftehim maħawa pass il qudiem fl-isforzi tagħna biex nwafqu l-evażjoni ta' taxxa u l freddi ta' taxxa. Jiena nemmen l-iskambju automatiku tal-accounts finanzjari bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iżvizzera li jibdew sa mill-2000 mill-2018 ser jindirizzaw sitwazzjonijiet fejn il-kontribwenti jipprova jaħbil il-kapital li jirrappreżenta dħul li għal-jom it-taxxi ma tħallsux. Jiena naħseb li huwa importanti wkoll il-ftehim jagħti stabilità l-amministrazzjonijiet tat-taxxa fl-Istati Membri l-Viżbizzera biex ikunu jistgħu jidentifikaw il-kontribwenti kif suppost u jkunu jistgħu jamministraw u janforzaw il-liġijiet tagħhom fuq kwistjonijiet transkonfinali. Nispera li wkoll jgħin lill awtoritajiet biex kun jistgħu jassessjaw ehm, l evazjoni ta' taxxa u wkoll eh, jagħmlu eh, investigazzjonijiet iwafqu ċertu investigazzjonijiet forsi mhux meħtieġa. Nadu issa l-Kummissarju Moskvici. Merci, Monsieur le... Grazzi ħafna, President, Signuri, Deputati. Xi kummenti ta' natura politika l-ewwel qabel nitlu fid-dettall. L-ewwel net jiena naqbel kompletament ma dak li uħroċ mid-dibattitu li qed naqblu anki kif qalet is-Sinjura Gulaħ li palissa qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa importanti ħafna. Iġifiri naraw u kol kif il-ċittadini ħares lejn, per eżempju, l-ġustizja u hemm il-qorti tal-ġustizja wkoll li qed eh, tagħti sentenzi u il-multinazzjonali li jaraw kif jelbu u iduru ma' sistema. Li naraw li ma jħalsux it-taxxa kif suppost. Għalek tajjeb li aħna kollha importanti biex iċ-ċittadini nerġgħu intuhom il-tama. il tama irridu u kol inkun effiċjenti għax eh, l-evazjoni fiskali eh, ma tantx għandna eh, statistika għax diffiċli jkollok l-affarijiet eżatti ma għandna indikazzjonijiet oħra hemm ħafna parametri li ma nafuhomx, imma xorta nafu li hemm tul li muxejn negligenti għalek il-konsolidazzjoni tal-budgets hija eh, ħaġa importanti ħafna mhux fiż-żona tal u ma fl-Ewropa kollha. Mil-bidu tagħha din il-Kummissjoni għalek li huwa importanti l-ġustizzja fiskali u trasparenza. Dawn kienu l-prioritajiet mill-bidu net tagħna. Minn dak li smajna il-kritika, il-dibattitu demokratiku huwa ġustifikat huwa leġittimu, imma xorter dunu għodunu attenti mill-populizmu, mill-istigmas li nistgħu kol naslu għalihom. Aħna parlament hawnhekk fil-Parlament ma nistawx ovvjament anki meta l-Kummissjoni seme ċertu kritika ma tistax taġixxi kontra entitajiet imma jiena il-President Juncker tani il-ridni fidejja biex verament naħdem naħdem kif naħseb li ju suppost. E, signora, ġor Jina kuntet nara għawnek eh, għawnek għet nara eh, fil-ħamil ħaj, għax ħafna drabi nikdbu l-xuxin imma il-battalja kontra l-Komissjoni mux eh, floka. Il-anzi, naħseb li l-Parlament u l-Komissjoni jridu jaħdmu it-fit u peress li inti semmejt il-kooperazzjoni bejnietna anti fil-Kumitat Tax, irrit ngħidilkom li intlaħaq ftejim mal-President tal-Kumitat Tax sabiex il-deputati u jkollhom aċċess għad-dokumenti kollha. U l-ġimgħa l-oħra eh, ħriġna disa u tmenin dokument għad dispożizzjoni ta' kom jiġifieri aħna minna tal komissjoni kompletament rridu nikkooperaw, ma rridu naraw ukoll l-istati membri x'jagħmlu. L-istati membri ġew kritikati hawnhekk is-Sur Ferbe ngħidu li nista' naqbel ma tħassib li wera u u kiku kifettilkom qabel, verament xtaqt li kont kikum xejn aktar il-qudiem, imma l-istati membri hemm edina kif ħadd preżenti reprezentom. Imma fuq il-kompromess li verament nerġa' ngħidilkom huwa importanti ħafna, juri huwa sinjal min-naħa tal-istati membri li huma lesti wkoll biex jimpenjaw ruhom għalej dan il-an. Jiena Eh, issa għandi ftit esperjenza tal-affarijiet Ewropej u jiena kont membru tal-Kunsil għal seba eh, snin, kont membru ta' dan il-Parlament ukoll u qatt ma rajt dokument li għandu xaqsam ma' taxxa jiġi adottat eh, f'seba' xhur biss u huwa dokument tajjeb. U dak li qed tagħmlu intom id-deputati anki Sinjura Ġoli, dak li qed nagħmlu aħna l-Kummissjoni qegħdin naraw l-affarijiet jitċaqalqu wara li ħana nkunu ħdimna. Veru li nistaw nejdu li illum qed naraw ġrajja importanti tiġri li u tajjeb li intom tadottaw dan id-dokument b'mod unanimu. Għalhekk jien nixtieq nirringrazzja l-Parlament għal kontribut li ta' għax verament jiena naħseb li din huwa suċċess. Nifraħ il-Parlament il parlament għal fat li l-Parlament verament qed jappoġġja qed jgħin biex insibu kif issir l-evażjoni tat-taxxa. Issa, ftit punti, ftit iktar dettaljani fuq il-mistoqsijiet li smajt. L-ewwel fuq l-ambitu li naħseb jidir li li fl-istadju li qegħdin fih huwa l-iktar ħaġa importanti ġifri mir-rapport ta' Sur Ferber. ir rapportor jaħseb li d-direttiva għandha tkopri kollox u mhux biss dawk il-rulings li huma cross-border. Iva, il-Kommissjoni kienet restringiet l-ambitu għal sentenzi eh, cross-border u il-kompromess eh, mal-kunsil u kol qed jitkellem fuq dawn il-sentenzi li jaffetwaw il-cross-border. Il-fat li dawn kiku aħna frixna iktar ikun hemm iktar pis amministrattiv u l-autoritajt tat taxxa kienu se jinħlow ukoll fuq affarijiet oħra, mhux biss ġifri għandhom xaqsmu mal-affarijiet tal-Ewropa. Il-bażi legali ukoll ridna naraw jekk kienx hemm xi sentenzi oħra li kienu jiġu konċernati eh, b'dan qed ngħidu. Ma naħsibx li hawnhekk issa ngħidu daqshekk wasalna fejn naslu, jiena naħseb li l-Parlament Ewropew jista' jkompli jaħdem fuq dan il-punt u għaliex imbidlu ikonna bażi legali li tkun iktar adattata. Din hija il-pożizzjoni tal-Kummissjoni li qed defendenti issa fuq il-retrattività minn meta jimbeda jidħol fis-seħħ dokument tal-kompromess mal-Kunsil qed jitkellem fuq żmien ta' ħames snin. Ovvjament mhumiex il għaxar snin li kienet issuġġeriet il-Kummissjoni fil-bidu. Imma għanna ambitu iktar wiesa li ovvjament ikopri kollox minn 2012 imma anki meta nitkellmu mill-2014 u l-aħħar ta' Diċembru tal-2016 qed nitkellmu wkoll fuq l-SMEs li dawk li għandhom 40,000 inqas minn 40,000 euro tħul. U għalhekk fi diskussjoni fil-konsil jina dejjem zamejt ma dawn l-argumenti li għadni kem semmilkom għalek zmin ta' ħames snin meta natu koll eżenzjoni l-SMEs bl-ambitu iktar wisa wassalna li niġu għal dan il-kompromess li huwa qawwi, li huwa b'saħħtu. Għalhekk jiġifieri aħna aċċettajnieh. Isur pajjen tkellimni fuq in-numru ta' identifikazzjoni ta' taxxa eh, nafu li dan jeżisti fuq il-livell Ewropew e, anzi ma jgħaddu ma jeżistix għalissa imma huwa aspett tekniku u politiku li qegħdin naħdmu fuqu mill-2012 biex immorru kontra l-evażjoni niġidu kontra l-evażjoni fiskali. Aħna ma nistawx nistennaw li noħolqu sistema b'dawn il-numri biex nibdow nejdu nibdlu l-impunaddu l-informazzjoni. L-aħħar żewġ punti. Il-kwistjoni ta' sanzjonijiet li kontu ħafna li semmejtuha u anki meta jiena tqajt mal-kumitat tax kontu semmejtuha. Nitkellmu fuq mekkanizmu li l-trasparenza, eh, l-impatt li trasparenza jista' jkollha fuq l-affarijiet li jagħmlu l-multinazzjonali. <clears throat> Jiena nista' ngħidilkom li it-trasparenza anki kontra mhux mhux palliġi ta' Gresham li nafu x'numa dawk il-prinċipji, it-trasparenza dawk li jkunu qed jabbużaw se jinqabdu. U eh, aħna madnix li niprojbixxu imma għedna iktar trasparenza. Nista' nigarantilkom li jiena se nkompli b'din il-ġlieda u il-fatt li kummissjoni edha emmek li tista' servi bħala tagħmel arbitraġġ U dan huwa parti mix-xogħol li namlu nagħmlu flimkien. Anki mal-kollega Margaret Vestager. U jista' jkun hemm, jista' jaħdem mekkaniżmu bħal dan biex ikonna bażi iktar qawwija bil-direttiva l-ġdida li naħseb li wara li jkun hemm il-proposta tal-Komissjoni u l-Konsilli u intom li tgħidu li tiġi li tgħaddi wkoll. Iġifieri l-ġlida l-iktar trasparenza mhux se nċedu tkellimkom fuq revoluzzjoni ta' trasparenza. Inserħilkom moħħkom li aħna għandna rrieda politika. Anki jiena fuq livell personali rrid nasal. U kifettilkom fil-bidu din il-Kommissjoni il kummissjoni il tixtieq li CCTB u l-Axis nerġgħu imorru għalihom li għax huma importanti għal raġunijiet li għandhom x'jaqsmu ma' efficienza u trasparenza. Nerġa' ngħidilkom li din il-Kummissjoni trid turi għal xiex jista' jwassal il-prinċipju ta' taxxa effettiva ma jistax ikun il multinazzjonali għarraġunit għal li jintom tafu li eh, il multinazzjonali iħalsu ftit jew ma jħallsu xejn taxxa fejn tkun qed jagħmlu l-profitti, fej kunu qed jaqalaw il-flus. Ovvjament hemm ix-xogħol tal-reporting eh, il-pajjiżi kollha jiena nixtieq nitlob il-Parlament li tkomplu tafdawna u li tkunu ftit iktar paċenzjużi Għax bdejna bitċa xogħol eh, bdejnija bil-konsultazzjoni. Umbat, fil-fatt, għamilna l-evalwazzjoni, għamilna test, u mhux biex neħilsu mill-kwistjoni kollha ma biex naraw se jkunu l kundizzjonijiet li fihom se jsiru il reports ġifiri l efficienza ekonomika. Aħna ma ridux li narqu il-kumpanniji, il-negozji, hemm bżonn ikollna viżjoni politika ċara l-aċċess għal pubbliku aħna u koll dawn ir-realtajiet ekonomiċi qegħdin nifaċċaw alternativa. Jew nsegwu dak li qal l-OECD Iġifiri naraw li l-informazzjoni taddi bejn l-amministrazzjoni jew inkella immorru ftit iktar imma sakemm dawn il-negozju eh, ma jbatix. Dan kienu il kummenti tiegħi nirringrazzjakom għal parteċipazzjoni tagħkom, nirringrazzja rapporter Dawż ukoll. U nispera li ma nintilfux f'ċertu affarijiet li mux daqsek ċari, naħseb li l-kolla maqudin li nimxu l-qoddim intom qed tagħtu semtakom u se nimxu. Grazzi ħafna. Honorable Faber, grazzi President, Kommissarju, grazzi ħafna tal dan l-istudju fuq it-tastazzjoni li jmur ferm li l-in deċiżjoni li għanna neħdu l-lum u għadda da dan ukoll nix tal- Kooperazzjoni mill-aqwa li kellna fil-każ ta' dan ir-rapport eh, hija taħassra illi m'ħadd rappreżentat mill kunsill li ħafna mill-kritika illi tres qed mhux neċessarjament ma jtqdim il-tasqat lejn il-kommissjoni, fil-fatt kienet indirizzata il konsil u il konsil prezenti mhux u din hija taħasra għaliex il konsil għandu jitgħallem illi il-Parlament huwa siħab jandu jittiħad bis-serjetà fil-ġuda kontra l-evażjoni tat-taxxa. Nixtieq nirringrazzja li xadow rapportez tal-kooperazzjoni mill-aqwa li kellna. Irnexxilna nixbu suċċess ta' malaj fuq din il-kussjoni fuq din il-kussjoni da' stant komplikata u nittama li għadir nixxina nebatu sinjar b'saħħtu il-Kunsill nixtieq ngħid li qegħdin dan il-Kunsill il-Kunsill u mhux lill-Kummissjoni. Nasab il-Kummissjoni xogħol li tusew. Madana kollu il konsil għandu forsi konsidra il-kwistjoni tas-6 ta' Ottubru u dak li aħna nixtiequ nerġgħu nikkonsidraw fil-qasam ta' tassazzjoni ħankunu qegħdin mixin fid-direzzjoni tajba u dan se jkun fl-interess tal-Istati Membri wkoll. Onorevole Simon. L-Onorevole Simon. Ja, Herr Präsident, in Vertretung des Iva, grazie, President. Fissam il-rapport l-mustaxi ikun hawnhekk U bħala koordinatur tal-grupp SND nixtieq ngħaddi kelmtejn tal-aħħar lil kommissjoni. Naqbel ma dak illi għadu kif qal is Feber irridu nagħtu mal-Kummissjoni jitfid fuq dan aħna kontenti bis-suċċess li rnixxinna niksbu iżda rridu anki naraw eżattament fejn ma rnexxinix niksbu biżejjed ta' suċċess dwar il-Kumitat tat-Taxxa. Għandi aħbar li jista' kolla influenza fuq il-ħidma tagħna jiena grat lill-Kummissjoni li tkemmet fir-rigward ta' trasparenza u dwar il-tqejt ta' disponibilità ta' dokumenti palma jem fil-ftejmit interstituzzjonali għad dispożizzjoni tal-Parlament. Jena nixtieq ngħid illi dawk id-dokumenti illi kienu disponibbli biss fil-Kamra tal-Qari bħala taqsira issa għedu dispozizjoni tal-istituti ta' riċerka illi talbuhom bħala parti mill-aċċess standard illi għandhom ċittadini għad dokumenti pubbliċi. Jekk dan huwa minnu għandna problema. Forsi tfaġiba l-lum ma tistax ittini, iżda ħanibbasulek bil-miktub dan il-punt għaliex diffiċli taħdem bid-dokumenti fit ċirkostanza attwali ħna nifmu l-ftehim istituzzjonali iżdek kienu ma pubbliċi fid dimensjoni pubblika aħna irridu il jiġu trattati bl-istess mod ta' kwalunkwe parti terz oħra. Grazzi l Scott Cato. Thank you, Chair. Grazie, President. Mela fil-konklużjoni ta' dan id-dibattitu nixtieq eh, ngħid illi ntwera biċ-ċar il-bażi komuni li hemm kien hemm kooperazzjoni eċċellenti fuq il-files kollha li konsidrajna u jiena rajt appoġġ kbir mix-shadow rapporteurs. Rajt ukoll li kienu uffiċjali mill fil-pożizzjonijiet tal-membri parlamentari anke minħabba il-rabja ta' ċittadini anki permezz tal-ksib ta' informazzjoni permess tal-Komitat ta' Taxxa dwar is-sitwazzjoni ta' evażjoni ta' taxxa għandna bżonn ta' evidenza kif tista' tfassal politika mingħajra. Jiena nixtieq nirgrazzja l-Kummissjoni ta' dispożizzjoni ta' għad ta' dispożizzjoni ta' iżjed dokumenti iżda mux bizzejiet, mux bizzejiet trasparenza li kollok dokumenti li jista' jkonna ċessa li għom maħna f'kamra tal-qari maluqa. Iridu nħarsu l whistleblowers li qegħdin jiġixxu fl-interess komuni aħna mhux dejjem nablu fuq il-punti hawnhekk fost il-Parlament iżda ħdimna flimkien biex nħarsu il-level playing field sabiex dawk it-taxxi u dawk li jistaw jevitaw li ħalsu taxxa l-kumpaniji l-kbar u l-SMEs ħalsu fil-fat l-istess ammonti. Jena nixtin ringrazzja l soferber illi nafrika li jitla unek għal għata l-komitat ta' taxxa fit-talba tiegħu għal kooperazzjoni ma l-istati membri għanna bżon kollaborazzjoni tagħhom sabiex niżguraw illi trattament ikun wieħed ta' priorità għal din il-kwistjoni tal-evitar tat-taxxa, grazzi. Grazzi la diskussjoni konġunta. Grazzi, nal u bekk diskussjoni ta' di sir